Il-Presidente! Il-President. Care colleghe, e cari colleghi. Eżis kollegi, sul kommissarju, niftaħ il-laqa tal-lum, il-plenarja. L-ewwel punt fuq l-agenda huwa l-istqarrija tal-Kommissjoni fuq l-, -l l-epidemija tal ikoli fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea, EHEC. Naddi l-kelma l-Kummissarju Dalli għal 5 minuti. Jekk joġbu, Kummissarju. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President, u grazzi lilkom il-koll għal din l-opportunità li ninformakom fuq l-iżviluppi marbuta ma' tfaqqija